ninsisti li żgur naħdmu tajjeb iktar il-qoddim. Nixtieq nerġa' nirringrazzja wkoll il-Kommissjoni, grazzi. Grazzi ħafna il president nirringrazzjak ta' xogħolok bħala relatriċi u nispera illi nieħdu deċiżjonijiet it-tajba, nieħdu deċiżjonijiet li kunu marfa sew anke għadoqt il-votazzjoni. Il-punt li jmiss huwa rapport ta' Sir Kreutzmann iġifiri l-infurzar doganali ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Nati l kelma lir-relatur għal erba' minuti l-ewwel round. Sur President, Komissarju Sinjuri. Li proteġu il-proprjetà intellettwali huwa importantissimu għall-ekonomija Ewropea. Iktar qed naraw iktar u iktar ksur u kummerċ li fil-fatt jedet l-ekonomija tagħna u x-xogħol. Prodotti li jkunu falsifikati mhumiex biss ta' teddida l-ekonomija tagħna iżda teddida għas-saħħa tal-konsumaturi. Ħafna drabi dan l-aspett jintesa' fid-diskussjonijiet. L-awtoritajiet doganali li qegħdin fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea fil-fatt qegħdin f'pożizzjoni favorevoli sabiex jizommu mill prodotti falsifikati jitlu fl-Ewropa u jitqasmu fost il-pajjiżi u għalhekk li jrid ikollhom is-setat meħtieġa il-Kummissjoni fil-fatt realizzat li għandhom bżonn tieħu azzjoni u ħarġet bi propostat tajba sena li għaddiet sabiex nassigura ehm, nassiguraw u insegu l-prodotti li kunet jiġu kummerċjati u kol nżommu mill-li jitħlu prodotti permezz tal-prodotti falsifikati permezz ta' xeri fuq l-internet. Ir-riskju huwa partikolari meta jkunu prodotti żgħar. Irridu ntejbu l-kundizzjonijiet iżdal daw kollha involuti, b'mod partikolari l-uffiċjali ta' tal-autoritajiet doganali. Fir-rapporti għaj fukajt fuq erbanijiet ewlenin l-ewwel li ntejbu l-protezzjoni tal-konsumaturi, it-tieni li naqsu l-pis fuq l-autoritajiet doganali, il-protezzjoni tad-data. nipproteġu li naraw li ma jitlux prodotti falsifikati u fl-interess tal-konsumaturi. Prodotti falsifikati ma jkollhomx l-istess standards għas prodotti oriġinali u ħafna drabi daw ma jiġux verifikati b'mod sew f'termini ta' kwalità u dan ifisser li ovvjament jista' jkunu ta' ehm, problemi jew kunu ta' dannu għas-saħħa tal-konsumatur. Naraw li pereżempju Kien hemm konsumaturi li kellhom li sofrew dannu kbir minħabba prodotti li użaw li kienu falsifikati ma kienux oriġinali. Eżempju, meta jkollok eh, sistema tal brejkiet li ma taħdimx sew waqt inti tkun qed issuq. Iżda regoli jistaw jiġu implementati b'mod effettiv biss jekk eh, il-regolamenti u regoli jiġu implementati b'mod maġġel u effettiv u li noħorġu bliġijiet fil-waqt fil-ħin. Irrid ħorġu kol proċedura sempliċi sabiex inkunu nistgħu neħilsu minn dawn il-prodotti. Din il-proċedura sabiex fil-fatt neħilsu kompletament minn dawn il-prodotti għandu jkun mezz li ma jiksirx il-liġi u illi ma jkun, ma jkun tal-ebda dannu għal persuna nefissa li tkun xrat il-prodott biex nkun qed naċċertaw li jkun hemm ċertezza legali. l-uffiċċju doganali meta ikon qed jindirizza prodotti li jkunu żgħar ma jkollhomx għalfejn fil-fatt jeħles minn prodotti fil-fatt huwa aktar faċli għalih li jeħles minn dawn prodotti li jkunu żgħar x'mhux għalfejn qed jikkuntattja lil min kien indirizzat il-pakkett. Fil-regolament il-ġdid provana nassiguraw ukoll illi l-pożizzjoni ta' dawn li jżommu id-drittijiet fil-fatt isaħħu il-pożizzjoni tagħhom dawn iwaslu għal ħafna xogħlijiet fl-Ewropa u tkabbir u ewa sol innovazzjoni. Jekk aħna rridu li fl-Ewropa nibqgħu kompetittivi, rridu li nibutal qudiem li xprinaw l-innovazzjoni sabiex inżommu l-pożizzjoni tagħna fuq qudiem tal-ekonomija. L-informazzjoni li tinkiseb għandha tintuża sabiex nidentifikaw il-min qed jikser il-liġi, inkluż billi nużaw sistemi anka li ma jkunux, li ma memx għafir kas jaddi b'sistema penali. Fil-konklużjoni nerġa' ntilkom iktar informazzjoni, grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nilqa' sur Xamada u tih il-kelma fisem il-Kummissjoni. Grazzi, Sur President, onorevoli membri, jiena nilqa il-perspettivi pozittivi ta'kom u mill-Kumitat imko dwar il-proposti tagħna. Is-Sur Kreuzman fil-fatt ħaqqu grazzi ikbar ta' xogħlu. Li nipproteġu id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huwa importanti ħafna. Aħna fil-fatt sena li għaddiet u ressaqna strateġija tal-IPR u enfasizzajna l-involzar wara dibattiti tagħkom fuq il-proposta nixtieq ngħaddi xi messaġġi l-ewwel net mem lebda dritt drittijiet minn jekk ma jkunx hemm infurzar. Il-leġislaturi li jagħtu drittijiet fuq il-proprjetà intellettwali għandhom ikollhom is-seta li jinfurzaw dawn regoli. Il-Kummissjoni ma taħsibx illi għandu jkun hemm esklużjoni ta' kwalunkwe ksur tal-liġi ta' dan it-tip a priori. M'għandux lanqas ikun hemm il-forzar mingħajr drittijiet iżda. Rridu li jkun hemm libertà ta' tranzizzjoni u il-liġi għandu jom japplikaw biss meta l-IPRs diġa ġew stabiliti. Rigward il-destinazzjoni finali tal-prodotti falsifikati din mhix qiegħda fil-liġijiet attwali, jiġifieri jekk insegwu l-proposta tiegħek E, kinsegu l-proposta tiegħek u l-uffiċjali jżommu il-prodotti dawn fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw ikollhom jerġgħu tuhom lura għaliex ma jkun hemm l-ebda evidenza ta' ksur ta' liġi fil-Unjoni Ewropea. Issa rigward il-mediċini. verament li kienem problema u ħana senja billi inkludejna l-partijiet interessati kollha u diskutejna b'mod kostruttiv mal-imsieħba tagħna sabiex anka nirrevedu l-liġijiet tagħna. Għalhekk aħna kontra kwalunkwe emenda li tista' tasal fl-aħħar momenti li tista' temmina l-isforzi li għamilna u li tista' tħalli konsegwenzi gravi. Issa rigward il meta prodott neħelsu minnu jew inkisruħ jixqu jgħidu li prodotti qatt ma jindom jiġu meħlusa jekk ma kulux indirizzajna jew tkellimna mal-partit kollha interessati u nridu nsegwu bil-fors il-liġijiet attwali. Għalhekk irid ikollna approċċ raġonevoli. Minħabba l-influssi kbar ta' konsen żgħar irridu proċedura illi tkun effettiva u taħdem fil-prattika. Id-definizzjoni mhijiex ċara u trid tinvolvi u tikkonsidra x-xejriet kollha ġodda. Dan kollu għandna insibuh fatt delegat. L-awtorità doganali għandhom iżommu biss prodott jekk ikun hemm biżejjed provi l-operaturi għandhom ukoll jingħataw id-dritt illi jinstemaw minn qabel qabel ma l-awtorità doganali jiddeċidu li jżommu xi prodott. Irridu natu koll lodda meħtieġa l awtoritajiet doganali sabiex kun jistgħu jagħmlu inforzar prattiku tajjeb u jkun jistgħu jinformaw lil kulħadd bid-drittijiet tiegħu. Nispera li l-Unjoni Ewropea se tkompli tkun fuq quddiem fuq livell internazzjonali fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna. Fissem l-Inter Committee. Sinir Is-Sur Badjo għal-minuta. Pala President tal-Komitat jina nishti fil-fat eh, nisħaq fuq l-importanza ta' dan ta' din il- dan il-regolament għax huwa importanti ħafna għal konsumatur u s-saħħa tiegħu u jgħinu kol fil-ġida tagħna kontra l-falsifikar. Issa, qed nifukaw wis fuq ir-rwol tal-awtoritajiet doganali mhux qed nagħtu biżejjed enfasi lill-liġi sostantiva. l Liġi sostantiva hija u l-indirizzawa hija essenzjali u ninkoreġixxi lill kummissjoni sabiex iktar il qoddim toħroġ bi proposta dwar din it-tip ta' liġi. Nixtieq ntenni il-talba illi mediċini ġeneriċi mandom xieqaw taħdan dan il-regolament għalix inkella se jinżammu fil- se jinżammu fuq il-frontieri minn għaj raġunu ma kux jistaw jaslu għal dawk għal dawk in-nies li verament għandhom bżonn dawn mediċini. Grazzi ħafna sa Sinjura Gajo. Grazzi. Din din fil-fatt id-dispożizzjoni ta' dan tal-2003 fil-fatt titkellem dwar id-dannu li jiġi maħluq minn prodotti falsifikati, qed nitkellmu dwar is-saħħa u sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Dan qed jiġi medet għaliex li falsifikar japplika mhux biss għal prodotti ta' lussu, iżda anke l-ġigarelli u l-mediċini. Il-figuri bħalissa jitkellmu għalihom infushom. 250 biljun ew intilfu mill-kumpaniji Ewropej minħabba l-falsifikar. Dawn jintilfu kull sena. U dan ifisser illi 100.000 impjieg qed jintilfu wkoll din hija sitwazzjoni li mhijiex aċċettabbli speċjalment fis-sitwazzjoni kurrenti ta' ta' krisi. Nixtieq li ringrazzja lill kumitat tas Suq Intern li ħassem ħadd fil-fatt ħadem b'mod tajjeb u b'mod intelligenti sabiex kun jista' joħroġ b'rapport bilanċjat sabiex il-partijiet kollha interessati jkunu jistgħu jiġu protetti kif suppost u l-proċeduri ikunu jingħataw b'mod proporzjonat. F'termini ta' proċeduri għana fil-fatt għamla distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li huma mdorrejin għal proċeduri eh, tal-awtorità doganali u il-konsumatur ħari li fil-fatt irid jiġi protett. Rigward il-medicini ġeneriċi, aħna rnexxela ndaħlu xi punti li sabiex tassiguraw il-riżultat ikun skont l-obbligi tal-Unjoni Ewropea Internazzjonali. Irridu li jkun hemm verifikar iktar strett ukoll mill-awtorità gonali u l-PPE ħat appoġġa dawn l-emendi fosthom emenda wieħed tnejn wieħed rigward il-proposta li ġiet aċċettata f'Ġunju tal-14, din il-proposta anzi ġiet ġiet aċċettata mill-Kunsill u fil-fatt ehm, il-votazzjoni tagħna determina l-pożizzjoni tal-Parlament. Kun se nibdew id-diskussjonijiet flimkien mal-Kunsill. Issa fisem l-SND is-Sinjura Hedha. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Kreuzman għal kollaborazzjoni tajba ħafna dwar dan ir-rapport. Spiss il-konsumatur huwa involut direttament hawnhekk. Huwa interessat anke mod partikolari dwar il-mediċini prodotti tal-ikel li ma jista' jkun hemm sustanzi tossiċi wkoll. Dan irdu noqogħdu attenti għal pereżempju l-użu privat ta' importazzjonijiet paralleli. Hawnhekk huwa importanti immens illi ir-regola tkun waħda effettiva. Sfortunatament, dal-aħħar waslinna tarif f'rigward tal-medicina ġenerika fejn dawn m'għandhomx aċċess għalhekk jiena ser inressaq xi emendi biex il-mediċini ġeneriċi ma jsibux xkiel biex jidħlu fis-suq minħabba dan ir-regolament imbagħad il-kamp ta' applikazzjoni. Dan għandu jitqies bħala konsegwenza tal-kundizzjonijiet ta' uniformità tas-suq Ewropew għal prodotti kollha kemm huma. B'din is-semplifikazzjoni il-proċedura l il proċedura għandha tapplika biss għal prodotti iffalsifikati jew inkella kopjati għaliex jekk ma nagħmlux dan ma nagħmlu mod ieħor nistgħu bla ma rridu norqtu il-mediċini ġeneriċi. Ukoll nistgħu nirriskjaw illi dawn il-mediċini jew ma jkollhomx aċċess għas-suq jew inkella issir ilhom ħsara fidwani tagħna. Dan ir-riskju ta' prodotti li ġejjin minn pajjiżi terzi ma jistax eh, nħallu xekkel il-konsumatur Ewropew milli jikseb medicina ġenerika, grazzi. Manders ur kibet kazna liberali xo. U s-sassur Manders għal-liberali, pra mux jietawn, mux jitnaraħ. Għalhekk issa Sur Engstrom sabiex jitkellem għal partit tal-ħodol. Grazzi ħafna Sur President, aħna lkoll naqblu illi l-prodotti falsifikati huma huma xi ħaġa li ma rridux fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa ħażina, però nixtieq nfakkarkom li diġà għandna ħafna leġislazzjoni fuq dan kollu u għandna anka liġi eh, għall awtoritajiet doganali. Iżda l-aspet il-ġdid ta' dan kollu huwa li l-setat tal-awtoritajiet diagonali issa ħajġu estizi mhux biss ħajwafqu l-prodotti iżda ħajkollhom anka jindirizzaw il- id-dritti tal-proprjetà intellettwali, inkluż il-brevetti. Din l-awtoritajiet dogonali fil-fatt mhumiex m'għandhomx biżejjed seta sabiex jagħmlu dan, m'għandhomx taħriġ meħtieġ sabiex jagħmlu dan, għandna hija sistema komplikata ħafna, għandna rati ta' posta sabiex indirizzaw din il-kwistjoni, l-ksur ta' dritti tal-proprjetà intellettwali. Min fil-fatt indirizza dan is-settur l-aċċess għal mediċini fil-fatt jitħaseb ħafna dwar dan ir-rapport anke minħabba li kapaċi wasal jew żgur se jgħidu li ħajwassal għal diffikultà fl-aċċess għal ċerti mediċini. Dan li fukar kollu fuq il paketti żgħar ukoll. Naħseb illi dan kapaċi jimmina l-konfidenza fil-kummerċ. Irridu iktar biżaw qassa fiduċja? Jekk ikollok konsumatur illi jordna smartphone Umbat dan dan l-smartphone fil-fat jiġi imkisser minħabba li kienem nuqqas taftejn per eżempju bej Samsung u Apple. Dan il-konsumatur qatt ma ħajfhem eżattament għaliex l-awtoritajiet doganali għamlu dan u ħaj jasal biex minna l-kummerċ. Nasab li dan il-rapport għana bżon nirreġa neżaminawh bir-reqqa. Mr. Schwab, grazie ħafna President, kollegi Jiena naħseb li s-sur Kreutzmann eh, li dan il-rapport ġifiri eh, huwa wieħed tajjeb m'għandniex eh, bżonn nemendaw dawna dan jikkonforma ma' strateġija tajba. Sinjura Gallo qalet li iva hemm bżonn li jkun hemm xi tibdiliet. Rridu naħsbu dwar il-konsumaturi u n negozju wkoll. Dina ta' importanza fondamentali għalihom intqal eh, ukoll mill-OECD li aħna qed imbatu xi 250 biljun eh, dollaru eh, ta' telf minħabba l-prodotti folot kull sena u aħna iva studjajnijom dawn l-affarijiet u edna li xtaqna li kun hemm implementazzjoni aħjar imma dina trid tkun parti mill-istrateġija wkoll. Mill-banda l-oħra rridu naċċertaw li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jifmu aħjar il- ehm, il-fat li il-propieta intellettuali xi ħaġa importanti, importanti għall-awturi u daw kollha li ħadmu sabiex joħorġu bi prodott għal ħafna snin din ir responsabilta maqsmuna għalhekk kummissarju jiena naħseb li ħaġa pożittiva li l-kummissarju Barnier għamel din l-għażla u prova jikkomunika dwar dawn l-affarijiet matul din l-aħħar sena l-aġġornament ta' taħriġ tal-uffiċjali doganali sabiex ikunu jistgħu jagħmlu din il-ħidma bekk eh, tkun iktar faċli sabiex jiġġieldu kontra il-prodotti folots. Ħatmu qed jgħid li għandu dubi fuq il-kompetenza imma l-maġġoranza tal-piretterija eh, fuq il-prodotti fuq il-marki li qed eh, jaslu id-dwana mhux bil-fors eh, xi ksur tal-privattiva imma xorta waħda dan ksur għandna bżonn aħna nagħmlu iktar diskussjonijiet mal-Kunsil waqt it-tieni qari grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil lil evan Gebhard, grazzi ħafna, President eh, Kommissjoni, għawnek etnabtu wiċna ma' ma kwestjoni vera importanti, kwestjoni li għanna nsolvu għan irregolawa, jena nel għal fat li l-Komissjoni resqet din il-proposta għawnek aħna qed nistudjaw is-sigurtà taċ-ċittadini. Aħna rċevejna ħafna informazzjoni dwar kemm il-prodotti folot jistaw jkunu problematiċi qed nitkellmu dwar is-saħħa, il-benesseri, il benesseri u wkoll il-proċess tal-prezzijiet u l negozji wkoll li huma affettwati. Huma ovvjament jixtiequ jkunu jistgħu jbijaw il-prodotti li huma e, produċew u l-proprjetà intellettwali trid tiġi mħars. Hemm numru ta' kwistjonijiet li għadhom kontroversjali fil-Parlament Ewropew, kwistjoni minnhom donna ġiet solvuta. Walek nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi Sinjura Ħadd li um, wetmet eh, ħidma ferm eċċellenti, speċjalment dwar il-menġini ġeneriċi u l-prodotti eh, li għedin f'transitu. Aħna ma nistawx naċċettaw li kun hemm ix-xkil, xkil li mandom xej xie jaqsmu mal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, anzi għandhom xi jaqsmu ma' kwistjoni ta' oħrajn. Għalhekk irridu vera noqogħdu attenti meta niġu biex naħdmu fuq din il-kwistjoni U s-sinjura ħed tkellmet dwar problemi li jistaw dawna jeżistu kwistjoni oħra, kwistjoni li vera importanti għalina. E, jena nishtiqnajt sur semet e, nishtiqnajt li kont ferm kontenta dwar il-kommenti tijak. Irridu aħna ċertaw li għanna ċertezza legali għalek em, numru ta' ammendi li ġew mill-grupp tana u mux nkunu nistaw aħna naqblu mal-rapport ta' Kreutzmann jekk e, ma jaddux dawn l-ammendi għax nishtiqu li kolna ċertezza legali ma' importanti li u koll li l-istat ta' dritt jinżam u dritt ta' ċittadini wkoll jiġu imħarsa. Għalhekk mm, e, kif se nivvotaw għada tibqa' ħaġa pendenti. Grazzi ħafna. Issa nixtieqna dil-mikrofonu lis-Sinjura Bastos. Grazzi ħafna, President, nixtieq nibda billi nifraħ l rapporter dan is-suġġett huwa wieħed ferm importanti għall-Ewropa hekk kif aħna qed ngħaddu mill-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali, drittijiet tal-proprjetà intellettwali jridu jiġu mħarsa rridu niġġieldu kontra l-prodotti folos fil-ekonomija tagħna dan it-tip ta' ħarsin rrid jisaħħaħ l-impenda tal-ċittadin biex jewet u iktar investigazzjonijiet li l-progress eh, jew l-avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi għalhekk se jiġu mħarsa l-prodotti u servizzi ġodda wkoll jistgħu eh, joħorġu u sabiex tajb ukoll sabiex eh, aħna inħarsu l-impjiegi l-impjiegi ta' kwalità tajba. Sfortunatament f'dawn l-aħħar snin rajna ħafna ksur tal- drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-Ewropa kien hemm telf ta' 250 miljun euro eh, għal kumpaniji kif ukoll il-ksur ta' 1500 eh, skużawni 150,000 impjieg. Ma minkejja dawn l-effetti negattivi fuq l-ekonomija Ewropea eh, irridu ngħidu li minn barra dawn dawn kienu teddida wkoll drittijiet tal-ċittadini fl-Ewropa x'ħafna prodotti folot bħal prodotti folot tal-ikel, kosmetiċi antibiotiċi medicina dawn huma prodotti fi ambjenti mhux regolati għalhekk l-awtoritajiet doganali tal-Unjoni Ewropea għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu sabiex dawn ikunu jistgħu jħarsu suq intern mill dawn il-prodotti folots. Eh, bil-permezz tal-bidla f'dan ir-regolament se jkun hemm iktar monitoraġġ tal-implementazzjoni tar-regolament se jkun hemm iktar ukoll leġittimità fil-intervent tal-awtoritajiet doganali se jkun hemm iktar eh, ukoll kjerezza eh, legali u se jkun hemm aġġornament. Dan il-mod l-ekonomija se tkun imħarsa u l konsumaturi tal-Ewropa wkoll se jkunu mħarsa l-IPRs dawn ma priorità ferm importanti sabiex inkunu nistgħu niksbu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 qed nitkellmu dwar it-tkabbir sostenibbli intelligenti u inklusiv. Grazzi ħafna issa għal minuta is-Sinjura Rapti. Grazzi ħafna, grazie President. Dan is-suġġett għandu żewġ aspetti involuti. L-ewwel aspett huwa kummerċjali, ekonomiku u t-tieni aspett huwa dak etiku morali il-prodotti folots. Dana poġġi fuq l-ekonomija, l-impjieg, is-sigurtà tal-konsumaturi tagħna wkoll għalhekk Hemm żewġ aspetti involuti kif diġà għedtilkom u m'għandniex aħna ninsewhom dawn iż-żewġ aspetti. Aħna nixtiequ insaqsu lid-dwana l-uffiċjali doganali sabiex jieħdu deċiżjonijiet fuq is-sustanza ta' din il-kwistjoni u rridu aħna noqogħdu attenti ħafna hawnhekk. Ovvjament dawn irridu jagħmlu l-ispezzjonijiet dawn l-ispezzjonijiet għandhom jikkonformaw mal-liġi imma fl-istess ħin aħna rridu nkunu flessibbli. Jiena naħseb li dan japplika speċjalment għal mediċini ġeneriċi. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. Nixtieq nisħaq jiena fuq il-fatt li numru ta' kumpaniji kbar donnom qed isibu mezz kif jistgħu jaħarbu mill-liġi u mhux qed jippermettu li jiċċirkulaw il-mediċini ġeneriċi għall-Afrika. Grazzi ħafna għal minuta sunru konferati. Grazzi ħafna aħna l-antanu huwa sabiex nagarantixxu l-affarijiet lill konsumaturi sabiex nagħmlu dan irridu nevitaw li nieħdu żbali ehm, jekk eh, imma ek kif qed nippruvaw aħna eh, qed nillimitaw l-affarijiet. Pereżempju, jekk aħna nippermettu lill uffiċjali doganali jagħmlu l-ispezzjonijiet fuq l-IPR dan huwa żball. M'għandhomx dawn il-kompetenzi jekk iva mela nkunu qed nbidlu e, is-suq u dan mhux jkun tajjeb għall konsumaturi ma l-istess nistgħu ngħidu l-mediċini ġenerali dawn il-mediċini ġenerali mhumiex mediċini folot huma mediċini li jużaw biss il molekuli tal-prodott. U għalhekk dawn jiswu ħafna inqas flus mill-mediċina l-oħra u jekk aħna ma nkunux ċaru ċari fuq id-differenza differenza bejn mediċina speċifika u dik ġenerali b'hekk qed nirriskjaw li nostakolaw il-mediċini ġeneriċi u dana se jiffettwa b'mod negattiv il-konsumatur għalhekk jiena naqbel mal-pożizzjoni li aħna ħadna bħala grupp li nippermettu emenda fil-liġi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rigoven Perez għal-minuta, grazzi ħafna President. Nishti jiena intenni il-kommenti tal-kollega tiegħi Sur Koferrati il-ħarsin tal-konsumaturi isserraħ fuq iktar protezzjoni tal-IPR, speċjalment il-marki u id-dritt ta' esklusività fid-dwana xi kultant il-frodi jista' jkun ta' riskju għal ħajja tal-konsumaturi għalhekk irridu naċċertaw li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex ma jippermettux idħul il-kummerċ ta' dawn il-prodotti. Il-kooperazzjoni internazzjonali wkoll xi ħaġa vitali sabiex naċċertaw li ma narrawx li hemm tħul illegali tal-prodotti fl-Unjoni Ewropea importanti li aħna niksbu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-IPR minn banda u minn banda l-oħra il-livell tajjeb tar regolamentazzjoni għalhekk aħna ma ma rridux nieħdu id-direzzjoni li noħorġu b'leġislazzjoni li mhux qed isserraħ fuq l-evidenza fuq il-provi e, jekk iva mhux se nippermettu trasferiment ta' prodotti ġeneriċi fit territorju tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa importanti kemm għalina kif ukoll għall-pajjiżi fl-Afrika. Grazzi. Mhux kelli jur Grazzi Sur Kelly. Jiena xtiq nitkellem dwar dan il-punt għaliex dan huwa punt tassew importanti, hija kwistjoni importanti, jien nixtieq infaħħar lill-kummissarju u l-rapporter għal rakkomandazzjonijiet tagħhom. Meta wieħed jaħseb dwar din l-ispiża 250 miljun euro fis-sena. U importanti li nibdew din l-opportunità hawnhekk intilfu eluf ta' impjiegi hemm periklu għas-saħħa u sikurtà taċ-ċittadini u għalhekk huwa ovvju li għandna problema kbira hawnhekk jiena nilqa' din l-inizjattiva li nippruvaw nitrattaw din il-problema b'mod partikolari fir-rigward tal-IPR. Għaliex meta nikkonsidraw il-kriżi ekonomika u din is-somma kbira ta' flus li qed nitilfu fis-sena jidher illi huwa ovvju li aħna nistgħu nindirizzawha jekk nagħtu l-kontribut tagħna Jina nilqa suġġeriment illi l-affarijiet jiġu semplifikati biex l-uffiċjali ta' dwana jkunu jistgħu jindirizzaw l-affarijiet mod effettiv u nittamaw illi l-kol inkunu nistgħu nagħmlu progress grazzi tas-sew. L-Onorevoli Prendergast. Grazzi, President. Iż-żieda ta' prodotti falsifikati u folos Eh, fl-Unjoni Ewropea hija ta' tħassib u hija ta' teddida kbira għaċ-ċittadini u l-benessri tagħhom ukoll hemm sorsi oħra ta' riskju li jippenetraw fis-suq intern kull sena. In-negozji Ewropej għandhom telf kbir li dawn nistgħu dan nistgħu nrażnu jekk ninfurzaw il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-frontieri tagħna iżda l-infurzar mhuwiex għan minnu nnifsu biex aħna nipproteġu lil konsumaturi u nixprunaw l-innovazzjoni aħna jridu approċċ aktar mifrux għall-IPR. Il-proprjetà intellettwali nistgħu narawha f'kuntest aktar mifrux. Irnexxinna neskludu il-bagalji personali u koll inqisu il natura ta' pakketti żgħar illi għandhom il huma maħsuba għall-użu tal-konsumaturi namħasba dwar il-żminijiet illi hemm fir-rigward tal-proċeduri U kol trasferiment tal-prodotti, aħna mardux inxeklu il-moviment ħieles ta' prodotti bħal per eżempju il-medicini ġeneriċi, grazzi. Grazzi l-onevori Molza. Jenat illi eh, dik li persuna tara l-persuna l-oħra tista ma tindunax bija, edin naraw li kunem min jikkopja. kopja l-affarijiet mbagħad biħħom bi prezzijiet baxxi ħafna u dan jikkawża kompetizzjoni zleali Huma ma jonfqux flejjes fuq riċerka fuq l-iżvilupp ma jinteressomx dwar il-kwalità u dan jista' jkollu xi tip ta' effett. L-internet huwa mimli dawn l-affarijiet, iċ-Ċiniżi qegħdin jipproduċu prodotti falsifikati, prodotti tal-punent, imbagħad il-persuni jixtruhom jħossu illi mhumiex ta' kwalità tajba u jmorru biex jieħdu azzjoni kontra l-produttur Ewropew. Qegħdin naraw illi hemm ħafna eh, gruppi li qegħdin jagħmlu kontrabandu, hemm kontrabandu miċ-Ċina, ċina huwa l-pajjiż illi aktar minn 55% ta' dawn l-affarijiet falsifikati jiġu minnu. Grazzi l-Onorevoli Bazescu, grazzi President. L-IPRs huma fost l-aktar xprun importanti tal-innovazzjoni kull ksur ta' dawn id-drittijiet dan jinkludi il-kopji huwa passer u għanna nissanzjonaw. U importanti li kunem monitoraġġ tal-IPR biex niproteġu idejat ġodda. Dan huwa importanti għaliex il- prodotti falsifikati u prodotti folos edin dejjem jizdidu. Nixtieq nisħaq dwar il-ħtieġa illi insaħħu il-monitoraġġ tal-IPR permezz ta' reviżjoni tar-regolamenti. Wasal iż-żmien illi jkun hemm regoli ġodda illi jqisu l-iżviluppi fl-ekonomija u l-kwistjonijiet prattiċi marbuta mal-infurzar ta' dan ir-regolament. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Semeta biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar id-dibattitu. Sur President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak għal dan id-dibattitu tassew interessanti is-saħħa u s-sikurtà tal-konsumaturi kif ukoll il-kompetitività tan-negozji tal-Unjoni Ewropea huma l-prijorità komuni tagħna Il-proposta tal-Kommissjoni għandha lan illi ssib il-bilanċ ġust bejn it-tisħiħ tal-infurzar tal-IPR u wkoll il-kummerċ leġittimu. Mid-dibattitu tal-lum jiena qed nara li dawn l-anijiet huma għanijiet tagħkom ukoll hawnhekk membri ta' dan il-Parlament. Apparti minn hekk aħna rridu nikkonsidraw il-koerenza aktar mifruxa fil-konfront tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw l-kooperazzjoni internazzjonali. Il-mediċina ġenerika fit-transitu kienet kwistjoni xifti diffiċli li nindirizzawha, iżda jiena nemmen li aħna eżaminajnija sew u waqafna azzjoni li għanna nieħdu. Ħafna minnkom tkellmu dwar din il-kwistjoni llum u jiena jkolli ngħid illi Fl-avvenimenti reċenti fl-Indja, il-Ministru tal-Indja infatti saħa il-kwistjonijiet mal-Unjoni Ewropea dwar il-medicina ġenerika madhom xi kawżaw aktar problemi u għalhekk naħseb illi hawnhekk qegħdin badna it-triq it-tajba u l-lingwaġġ tal-proposta huwa wieħed tassew ibbilanċat. Jina u kolħat nota tal-kommenti ta'kom dwar prospettivi ta' politika aktar mifruxa bħal per eżempju il taħriġ tal-uffiċjali ta' dwana, l-informazzjoni li tingħata lill konsumaturi Mhux kull aspett jista' jidħol f'dan ir-regolament partikolari, iżda il-femmit tagħkom huma tassew propizji għaliex jistgħu jagħtu input ta' sewi għal reviżjoni li għaddejja palissa dwar il- pjan multianwali fir-rigward tal-IPR. Uħut minnkom qalu meta ser ikun hemm bidliet fil-liġi sostanzjali jien nista' narrafkom illi reviżjoni ta' trademark hija mbassra għal din il-ħarifa u aħna ser noħorġu bidejat ġodda hawnhekk il-kwistjoni tal-privattivi Aħna naqblu il privattivi u ma komplikati u ma kussjonijiet komplikati u għandhom jiġu indirizzati bir-reqqa. Għalhekk aħna proponejna żewġ tipi ta' proċeduri u għal privattivi aħna proponejna l-proċeduri legali li jistabilixxu l ksur u għamilna differenza unek bejn dawn u l-prodotti iffalsifikati. Jina naħseb illi idwana huwa l-post ġust fejn din il-kwistjoni għandha u tista' tiġi indirizzata u il-protezzjoni tal-privattivi hija importanti daqs il-protezzjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali oħra. Ma nistawx insibu tweġibiet għal mistoqsijiet kollha illum iżda madanakollu ejjew nittamaw illi insibu soluzzjonijiet ibbilanċati mill-aktar fis possibbli biex niżguraw il il-proposta tiġi adottata sal-aħħar ta' din is-sena biex inkunu nistaw infakru flimkien il-20 sena anniversarju mitwaqif ta' suq uniku. Jiena nista' nassigurakom il il-Kummissjoni ser tagħmel l-almu tagħha biex tappoġġa l-affarijiet matul dan il-proċess. Grazzi. Grazzi Kummissarju, issa ir-rapporter tagħna is-Sur Jurgen Kreutzmann għal darbohra. President, Jiena dan id-dibattitu laqatni. Ovvjament aħna m'għandniex nippruvaw nipproteġu il-privattivi. Il-kollegi tal-SND ma nix nifhem it-ħassib tagħkom. Huma huwa pjuttost bla bażi. It-test dwar il-ġeneriċi jgħid biċċar li l-awtoritajiet doganali m'għandhomx ixekklu il-kummerċ ħieles tal-mediċini b'mod partikolari il-ġeneriċi. Jiena fid-dibattitu għedt l-affarijiet ċari neħtieġu sigurtà legali din hija fundamentali għalina liberali. Jiġifieri xi ħadd illi ġi kien midrub jista jappella kontra deċiżjoni tal-awtoritajiet doganali. Ħafna mill-emendi tagħna ittieħdu fit-test tal-Kunsill pal pereżempju l-atti delegati u l-pakketti żgħar kellna żewġ kilos u żewġ biċċiet, il-Kunsill għal 3 kilos u 5 biċċiet. Jiena żgur illi aħna ser insibu riżultat tajjeb għadha fil-plenarja nittama li jkun hemm appoġġ mifrux għal dan ir-rapport biex bekk inkunu nistgħu immedjatament nitlu f'negozjati mal-Kunsill dak li għadu kemm jgħidilna il-Kummissarju illi fl-aħħar ta' din is-sena regolament ser jidħol fis-seħħ, ser dan ser jgħin lil kulħadd, lill konsumaturi, il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u wkoll l-awtoritajiet ta' dwana. Aħna nixtiequ illi naqsu il-burokrazija għall awtoritajiet ta' dwana biex ikun aktar faċli illi huma jinvestigaw l-affarijiet. Jiena naħseb li dan hawnhekk sibnieh, grazzi. Grazzi tassew, grazzi tal-ħidma tiegħek bħala rapporter. jiena ħadd impressjoni tajba u b'din impressjoni nista' nagħlaq id-dibattitu. Jider illi il-problemi morali jistgħu jikkawżaw telf ekon